Voilà, alors l'ordre du jour appelle maintenant la déclaration. Mela, l-punt li mis fuq l-agenda nistqarrija tal tal-Viċi-President tal-Kommissjoni, rappresentantoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà fuq is-Sudan u s-Sudan tisfel. Naħseb li l-Sur Bibags ħajħu post il-rappresentantoli u għalek nadilu l-kelma fisem il-rappresentantoli. Kjoġbok. Eżis membri tal-Parlament Ewropew, il-periodu ta' tranzizjoni ta' sitt snin tal-ftehim ta' proċess ta' paċi jiskadi dal-waqt, 50 xhur. U dan huwa moment storiku għas-Sudan u għall-kontinent Afrikan kollu. il lista ta' Sudan tisfel stennew għal-bosta snin għal dan il-moment meta l-indipendenza ta' pajjiżhom se jiġi dikjarat nar id-disa ta' Lulju. L-Unjoni Ewropea se tiġi rappresentata fil-ċeremonja tal-Jum l-Indipendenza mill-rappresentantoli Viċi President tal-Kummissjoni. Wara il-referendum Inkredibbli tal-din is-sena aħna faħarna il-partiti u l partiti interessati fl-organizzazzjoni ta' dan il-referendum u nelqaw il-President Bashir kien qal bil-miftuħ li l-Sudan kien se jkun l-ewwel pajjiż li se jirrikonoxxi Sudan tisfel indipendenti. Iżda l-momentum pożittiv tal-perjodu wara il-referendum e pal kollox. Hemm tendenzi ta' tħassib ta' konflitti u violenzi. Kien hemm konflitti violenti eh, lejn abje u dan jistaw waslu għal konfrontazzjoni militari minn bejn tramuntana u nofsenar ta' Sudan bejn is-Sudan u Sudan tisfel. U Għalhekk rajna eh, li ħan dwar dan il-punt kellimna f'jannar, f'Mejju u issa ħan fil-Kunsill li jmiss. Il-Kunsill eh, nafu li eh, approċ komprensiv għas sudan u nifukaw l-aktar fuq l-indipendenza ta' Sudan tisfel u ninkludu kol elementi għal kooperazzjoni ma' Sudan, inkluż l-oqsma ta' raġuni differenti Darfur u anki l-Vant. Bek ħankunu qed niġdu l-twelit ta' stat ġdijt, iżda fil-fatt żewġ stati li ser jitwildu u għalhekk l-approċċ komprensiv ħajkun strateġija ta' politika l dokument li ser jistabilixxi x'inhuma s-saħħiet tal-politika tagħna fil rigward is-Sudan. Lan ewlieni tal-Unjoni Ewropea huwa li nappoġġaw il-paċi bejn dawn iż-żewġ stati u d-demokratizzazzjoni u l-ġid f'dawn iż-żewġ pajjiżi. Aħna rridu żewġ stati viabli li jkunu jistgħu jeżistu b'mod konġunt bħala ġirien u jaqsmu frontiera bejnietom li jkunu tista' permetti kummerċ kemm tal-kumpetal kif ukoll tal-idejat għalek qed nallokaw l-attenzjoni kollha għall stabilizzazzjoni għal binja tal-kapacitajiet u tal-istat biex bekk naslu għal żvilupp dejjemi għal dan l-istat. Aħna l-iktar ħaġa li rridu nevitaw hija l-falliment tal-istat tas Sudan tisfel. U għalhekk qed nagħtu ħarsa lejn numru ta' elementi importanti bħal pereżempju il il eh, preżenza tal-Unjoni Ewropea fuq il-post u anki il-tisħiħ ta' dialogu politiku li nistabilizzaw il-Sudan tisfel bħala frontiera importanti u dan ifisser li hemm bżonn strument importanti bħal CSDP u l-strumenti għas stabilità li nżidu koll assistenza u għalhekk l-Unjoni Ewropea għamlet fondi addizzjonali ta' 200 miljun euro disponibbli għas Sudan tisfel. U għalhekk l-allokazzjoni finanzjarja tagħna hija ta' madwar 300 miljun euro Qed naħdmu flimkien mal istati membri fil-eżerċizzju konġunt ta' programmazzjoni biex bekk nkunu nistgħu naħsdu l-frott fuq il-post. Qed nkomplu l-assistenza umanitarja u anke ser nkomplu najdu li l-partijiet kollha irridu jkunu involuti f'dan l-approċċ. Ovvjament ħajkunem hemm telfit iżda rridu nappoġġaw l-elementi ta' riforma fil-Tramuntana u dan ikwassal għall promozzjoni ta' dialogu politiku u anki biex ikun hemm il-ħarsin ta' drittijiet tal-bniedem. Qed nippruvaw nżidu dialogu tagħna mal-gvern tagħna, mal-gvern ta' Sudan f'Kartum u aħna eh, tinkomplu l-taħdidiet tagħna bejn l-Unjoni Ewropea u dan il-pajjiż fir rigward il-riżultat ta' referendum. Aħna mħazbin dwar il-vjolenza reċenti u anki l-okkupazzjoni militari tal-reġun eh, ta' Abjeh fis-Sudan. U għalhekk hemm ftehim ta' paċi komprensif semmejt u aħna rridu li dan jinżam u aħna lesti negozjaw il-kondizzjonijiet għal koeżistenza paċifika bejn il-komunitajiet lokali li qed jgħixu fis-Sudan, fis-Sudan tisfelu anki fir-reġun u madwar ir-reġun ta' Abjej. Aħna imħazbin eh, mel situazzjoni ta' dritti tal-bniedem, tal-attivisti, tal-ġurnalisti u dawk li protestaw jew jopponu l-gvern. Wieħed mill-prinċipju l-lenin ta' CBA kien il-twaqif ta' gvernanza, demokrazija u l-ħarsin tal-espressjoni libera u tal-libertajiet ta' nies. U aħna ridna wkoll ninkludu l-gvernanza kemm fis-Sudan kif ukoll fis-Sudan t'isfel. Nixtieq nsemmi Darfur. L-Unjoni Ewropea hija mħasba dwar il-vjolenza kontinwa li hemm f'Darfur u dan wassal għal ċaqliq tal-komunitajiet għal postijiet oħra li lin minn darhom. U dan qed ikompli żvolġi hemm aħbarijiet tajbin madanakollu hemm min qed jinżamm ostaġġ eh, f'Darfur li nħeles dan l-aħħar iżda fl-istess ħin nafu li sitwazzjoni f'Darfur Eh, għada waħda imwera. U għalhekk irridu napoġġaw sforzi biex ikunu nistgħu niksbu paċi ġusta u komprensiva u niżguraw li kunem riżultat tajjeb minn proċess ta' paċi u u kondizjonijiet tajbin għal proċess politiku ibbażat f'Darfur. Nilqaw rizultat riżultat li ħareġ mill-konferenza f'Doha mal-partijiet interessanti u naraw issa kif jkun jista' wassal għal paċi dejjema f'Darfur. Jiena nixtieq insemmi fl-aħħar il-ġustizzja. Zemma ta' paċi dejjema f'Darfur ma tistax tinkiseb il ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Irrid ikun hemm xi ħadd li jimplementa. Il-Kunsill tenna bosta drabi l-obligi tal-gvern ta' Sudan li jokopra bisħiħ mal-orti kriminali internazzjonali u anki riżoluzzjoni 15-93 eh, ta' Kunsil ta' Sigurta ta' ġnus Maquda. Aħna inna nistennow għal paċi, għal zamma ta' paċi u anki għal ġustizja f'dan ir-reġun. U nistamaw li dan ikun il-kas. Grazzi, Kommissarju għanna l-kellima fissam il-gruppi, signora Nedalċeva, żewġ minuti. Grazzi, signora President, kollegi, Fil-referendum fil-Sudan tisfel iktar li laqtitni kienet l-entuzjazmu u l-ferħ ta' ċittadini għal darba kellhom id-dritt li jisemmaw leħenhom. Wara 20 sena ta' gwerra kellhom is-sensazzjoni li ħajjin stemaw. Iżda għal daqstant ma rridux niddiżappuntaw lill-miljuni ta' nies fis-Sudan u fis-Sudan tisfel. Rajna x'kien ir-riżultat tal-referendum għallek irrid ikun riżultat trasparenti kemm jista' jkun biex ikun ibbażi għall iżvilupp eh, siwi f'dan ir-reġun. Għandna wkoll relazzjoni bejn is-Sudan u Sudan tisfel huma importanti u anke relazzjonijiet tagħhom mal-komunità internazzjonali. Il-vjabilità u stabilità fil-tramuntana nofsinhar huma importanti huma kruċjali u kwistjonijiet li għadhom mhux solvuti jridu jiġu solvuti issa minnu fih il-problema ta' ċittadinanza u id-dejn u l-tħul hija xi ħaġa diffiċli iżda rridu nittrattaw anke fir-rigward il-frontieri ta' Sudan. Anke fir-reġuni ta' Abje, il-Kordofan tisfel u il-Nil Blu rridu nittrattawha biex bekk nkun nistgħu nagħmlu għas-sitwazzjonijiet li qed ħasbuna ħafna fis-Sudan u Sudan tisfel. Dan jasal wara sitt snin ta' negozjati u għalhekk irridu ngħidu li tensjoni tista' twassal biex tibda l-affarijiet ta' taħt fuq u l-reġun jerġa' jaqaf kaos. Għanna bżon li qisu dak li tisef Darfur, irridu naħorġu tal-imiet minn konferenza li kien hemm bħalma tinti stess kull kummissarju f'Doha u rridu naraw li fl-aħħar mill-aħħar proċess ta' paċi kun jistgħu nilħquh. Għanna bżonn negozjati trasparenti biex nkun nistgħu garantixxu żewġ stati viabli il-tmim tal-violenza u kooperazzjoni importanti bejn dawn iż-żewġ stati. Importanti li dan jitkompla biex bekk ir-rida politika ta' dawn iż-żewġ stati u l-komunità internazzjonali ġenwinament jistgħu jsiru proġetti ta' svilupp fuq il-post ta' ċittadini taż-żewġ pajjiżi huma ċittadini ta' Sudan u Sudan tisfel u l-benessri tagħhom li huma importanti. Il-pluralizmu, rispetta drittijiet tal-niedem, u diversità reliġjuża u etnika bejn is-Sudan u Sudan t'isfel. Grazzi. L'onorevoli De Kaiser, għal żewġ minuti. Trouvé, et en effet, c'est en termes de dignité et d'émotion. Importanti jissa li nirkupraw il-dinjità ta' cittadini ta' Sudan u Sudan tisfel u għalhekk qed jirreaġixxu. Is-sur P. Balgs Nixtieq ngħidu li staġibt ma nafx jekk kellix nagħmel diskors differenti minn dak li ħejjejt. Nridu nkunu gburin għax l-Unjoni Ewropea eh, imxiet tajjeb ħafna fir rigward il-proċess ta' paċi għas sudan u Sudan tisfel. Nittamaw li dan ikompli anke wara l-indipendenza. Situazzjoni tar reġun ta' bieħ rabta għada mish solvuta, u għalek irridu nitrattawa, kwistjonijiet ta' dejn u anki kwistjoni ta' ċittadinanza li ma trattajtux. Inti tkellim dwar dak li tixtieq tara fir rigward iżvilupp u fil-iżvilupp u l rizorsi umanitarji. Inti għet li l-ġustizzja hija importanti għal dan ir-reġun u għet xaħġa u koll dwar il-qorti kriminali internazzjonali. Nixtieq ngħid xi ħaġa jien li hija importanti L-iżvilupp u l-għajnuna umanitarju huma importanti, iżda għatfadal ħafna xi seħħ fis-Sudan tisfel, iżda b'dan ifisser li nix niżolaw dan il-pajjiż. U sudan eh, nixxielu eh, jistana minħabba z-zejt, però memxejna ċittadini u għalhekk irridu ngħidu l-istennija tal-popolazzjoni hija enormi. Ma rridux li l-indipendenza tkun diżappunt eh, għalihom u għalhekk irridu nkomplu l-iżvilupp u l-għajnuna umanitarja f'dan il-pajjiż. Dan għandna nżommu f'moħħna. Kwistjonijiet oħrajn. Firgwert il-pluralizmu. Eh, Fis-Sudan u Sudan tisfel hemm poligamija, hemm nisa li qed jinxtraw biex jizzawġu u jkun hemm iżwiġijiet arranġati u m'hemmx kultura vera u propja f'dan il-pajjiż dan rajni fl-elezzjonijiet u anke fir-referendum. Iżda naħseb li huwa kompitu importanti ħafna. Jiena iltqajt ma' l-awtoritajiet ta' Sudan u Sudan tisfel, iżda l-iktar f'Sudan tisfel iridu kostituzzjoni tajba, jridu jibnu pajjiżhom mill-ġdid. U pajjiż ġdid. U għalhekk Huma mhux il-flus tagħna jridu jridu l-għajnuna tagħna. Naħseb li dak li għamlet is-Sinjura Nedelċeva fl moddi kien xi ħaġa tajba ħafna. Is-Sinjura Ashton qalet li nimxu l-qoddim huwa kruċjali importanti iżda aħna rridu l-indipendenza ta' Sudan t-isfel, xaġa tajba u mhix kwistjoni pozittiva ta' darba biss, aħna rridu eh, ġejjini dejjemi li jkun pozittiv u jkun jista' ikun tajjeb. Jien biddilt id-diskors tiegħi minħabba dak li għad, iżda nixtieq nirringrazzjak ta' dak li għad. Aħna naħseb nistgħu nkunu gburin tal-Unjoni Ewropea f'dawn iż-żminijiet hekk diffiċli. Grazzi, Sinjura De Kaiser, is-sessur Vajgela, għal żewġ minuti. Signora President, Kummissarju P. Banks, Fid-disa ta' Lulju ħajkun hemm l-indipendenza ta' pajjiż ieħor fil-kontinent Afrikan, is-Sudan t'isfel, u ħajkun hemm kapitlu ieħor jingħala għal suċessjoni kolonjali. Aħna rridu nemnu li wara referendum demokratiku il-Sudan t'isfel joħroġ b'soluzzjoni paċifika għal kwistjonijiet li għadhom pendenti kun jistgħu jitkellmu mal-interlokutur tagħhom is-Sudan. Nittamaw li ma jkunx hemm tilwimiet u violenza mal-Tramuntana u anki il-kustjoniet jaħarqu bħal per eżempju ċaqli ta' materja prima, ta' zejt, din huma bżewġ eh, pajjiżi foqra iżda għandhom il-materja prima u lekk irridu attenti. L-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Afrikana għandhom rwol importanti x'jaqdu fil-rikonċiljazzjoni ta' dawn iż-żewġ pajjiżi fil-binja tal-kapaċitajiet tagħhom u anki biex nevitaw li kunem stat pluralista fin-nofsinhar. Din hija sfida enormi fi żmien fejn dan ir-reġun għaddej minn nif ġdid biex najdu hekk, għaddej minn bidla u għalhekk għadin fi żmien importanti ħafna u għalek xolit għadhom ma ntemmux. Iktar qrib li kunem krizi mill-li paċi f'Darfur, hemm violenza fis-Sudan u għalek is-Sudan tisfel għandhom bżonn lajnuna tagħna. Il-mandat tal-missjoni UMIS tiġi eh, mfaħra u rridu nkompluha u l-gvernijiet u l-awtoritajiet tar-reġuni ta' u s-Sud il eh, kordovan tisfel u ġuba rridu nappoġġawhom. Grazzi, Signora President, Surdeva. Il-kollega għandha raġuna għandna sfida enormi qoddimna anke fedan l-Unjoni Ewropea Meta kien hemm it-tfassil ta' dan ir-rapport, naħseb li jien nixtieq ngħid li din hija opportunità kbira li aħna nkunu msieħeb ma' Sudan t'isfel wieħed mill-iktar pajjiż foqra fid-dinja u dan ħajjiġi indipendenti fid-disa ta' Lulju u aħna rridu nmorru li minn dak li qed nsemmu hawnhekk iżda xi ħaġa li hija reali fuq il-post. Dan huwa pajjiż li għandu indikaturi soċjali tremendi tifel li jitwilet fil-Sudan tisfel għandu possibilità li jmut fit-tfulija tiegħu iktar milli jattendi l-iskola primarja. Aħsbu aħsbu statistika hija din. L-aġenziji għal distribuzzjoni tal-foqra għal prodotti tal-ikel li suppostu ma bxejn issa tinbijaw fuq is-swieq fil-post m'għandhomx servizzi soċjali, m'għandhomx amministraturi mħarġa, m'għandhom lebda infrastruttura li hija meħtieġa għal stat modern biex ikun jeżisti. Għandhom bżonn stat ta' dritt, għandhom bżonn tmexxija tajba, għandhom bżonn trasparenza u għandhom bżonn l-esperjenza tagħna bħala imsieħba. Aħna rridu nipprovdu il-sobija tagħna ta' esperjenza. Grazzi, Sur Deva. Is-Sinjura Sargentini għal 3 minuti. Grazzi, President. Forsi tit tolli tazza ta' xampanja li issa s-Sudan tisfel jistaw jiddeċidu għal determinazzjoni tal-poplu tagħhom. Dik nistgħu nifirħu dwar iżda sfortunatament is-Sudan tisfel għandha wirt mill-passat u billi nixorbu tazza xampanja jew fl-iskun sħiħ mhix xirqa meta naraw is-sitwazzjoni li tinsab fiha is-Sudan tisfel. Sudan jew Sudan ta' fuq biex ngħidu hekk għandhom storja wara jom. Is-Sudan tisfel qed jgħidu li m'għandniex nipprovokaw sitwazzjoni li diġà hija mwera, iżda kemm ħaddum treġġi din is-sitwazzjoni emmin baqa bidej fuq u kien joqgħod jara kif is-sitwazzjoni eh, ser tisolvi iżda s-sitwazzjoni baqgħet ma solvitx. U l-mod kif qed naġixxu bħalissa hija reċetta biex ikun hemm kawża ġdida għall gwerra it-truppi tal-ġnus maquda rridu jindbatu għal darboħra biex iżommu l-paċi u din hija probabbli li nistgħu nassumu li seħ. U xaġa li nqis bħala komplikata hija li qed nitkellmu fuq ħaġa iżda mbagħad mhux qed nitkellmu fuq xi ħaġa oħra min-naħa l-oħra qed ngħidu Mulli mhux qed ngħidu huwa li Sudan qed tipprova tagħmel influenza fuq referendum fabjaj billi żomm il-punti importanti li hemm hemmhekk eh, ta' appoġġ u s-Sudan tisfel minnaħa l-oħra jgħidu li le dawn mhux residenti hawnhekk xinajdu dwar il-popolazzjonijiet li kienu kienu qegħdin jgħixu hemm u issa ħajjgħixu f'pajjiż ieħor. Hija sitwazzjoni diffiċli fejn ma tafx kif ħażibha żewġ u għalhekk irridu naraw kif ħanamlu tajjeb għal dejn li hemm dejn li eh, dajjeb minħabba r-reġim ta' Kartum u da ma tistax tajt li għamel tajjeb għal popolazzjoni ta' Sudan, għas ta' Sudan tisfel, issa rridu naraw kif għan trattaw il-risorsi minerali li hemm Fis-Sudan t'isfel, l-industrija ta' Strazzjoni u l-inizjattiva ta' trasparenza ħat infirex f'Sudan t'isfel fejem eh, situazzjoni li nittamaw tkun evitata ta' korruzzjoni kif ħan nimxu. Nittamaw issa li l-flejes ma jmurux imkien ieħor iżda jibqgħu fidejn il-popolazzjoni mill-materja prima rridu għajnuna tal-Unjoni Ewropea l sudan u Sudan tisfel, rridu kummerċ eh, ġust u investimenti f'dan ir-reġun. President, jiena naħseb li l-koll aħna biżana għadin bidejna fuq zaqna nistennew kif ħajizvolġu l-affarijiet u kif in situazzjoni u nittama li fil-ġejjini issa ikonna eh, bandiera ta' Sudan tisfel u tazza xampanja fidejna biex nċelebraw l-indipendenza ta' Sudan tisfel. L-Onorevoli Zimmer, għal-minuta u nofs. Jiena naħseb li il-koll għeddin nħarsu bitħassib lejn dan ir-reġun fid-dinja, nafu li hemm is-sogru ta' gwerra ċivili. Il-proċess ta' paċi huwa fraġli ħafna u naħseb li l-avvenimenti reċenti f'ABA juru dan fiċċar. ċar Il-konflitt huwa drammatiku bejn is-Sudan u s-Sudan tisfel, is-Sudan okkupaw ċertu reġuni u hemm ħafna nies li qed jaħarbu minn fuq il-post aħna għandna nkomplu niprovdu assistenza konkreta, għajnuna monetarja, għajnuna l-ikel, assistenza l refugġati u nwaqfu dawn il-faċilitajiet malajr kemm jista' jkun. Jajnuna monetarja li rridu niprovdu anke l refugġati anke jekk il-konflitt għadu għaddej, nafu l-40% tal-popolazzjoni hija dipendenti fuq l-għajnuna ta' l-ikel u għalek Sudan tisfel ħajkun wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja Aħna rridu li l-infarijiet jimxu ħarir iżda biex dan iseħ kunem ikun hemm flejjes disponibbli minnaħa tal-Kunsill. 300 miljun irridu jmorru la sigurta u l-edukazzjoni f'dan ir-raġun. U bħala grupp aħna qegħdin nitolbu li t-truppi armati ta' Sudan u Sudan tisfel jiġu rterati minn reġun ta' ABA biex bekk tiġi rispetta tal-paċi u jkun hemm zamma tal-paċi aħna na mandatu koll u nittamaw li dan ma joħloqx problemi anke fir rigward id-definizzjoni tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Dan kollu rridu nżommu f'moħħna. Aħna diżappuntati għal fatt li fir riżoluzzjoni li għandna qudiemna memx talba ċara għal kwistjoni tad-dejn u aħna din jiddispjaċina għalija. Grazie, si, Sur Belder al minuta. Grazie, President. Jina nishtiq bis insemmi żewġ aspetti. Fu eh, is-sitwazzjoni e preżenti ta' Sudan. L-ewwel jina nittama li l-rappreżentantoli jitkellem, titkellem mal autoritajiet lokali għal eh, Signora Saleh illi ġiet maħtufa f'kamp ta' rifugjati. Din il-persuna kienet ġiet torturata u mbagħad ħaduha post eh, moħbi f'kartun. It-tieni punt, l-osservaturi internazzjonali fuq il-reġun eh, mill-quta mill-konflitt ta' BA għalu illi eh, l-azzjoni tal-Europa hija eżistenti u koordinata ħażin. Din hija ħaġa gravi. Il-komunità internazzjonali u l-Europa ma ippruvawx jispjegaw lill-President illi l-okkupazzjoni ta' bej hija ħasra eh, u uh, hija nittama l-Unjoni Ewropea tagħmel iktar pressjoni fuq Bashir. Issa ngħaddu għal uh, eh, oraturi ġodda. Sur Mauro, grazzi President. Grazzi, komissarju. Jiena nixtieq infaħħar l-impostazzjoni pragmatika illi inti tkellimt fuqa fil-intervenzjoni tijak. Nishti nixtieq nagħmel żewġ rakkomandazzjonijiet u jiena nixtieq ukoll napprezza il-xogħol ta' Signora De Kaiser f'dawn l-aħħar eh, żminijiet fil- monitoraċ ta' referendum illi kienet ħaġa prezzjuża l-istruzzjoni tagħna f'dawn l-aħħar eh, iżminijiet. Jiena ma konċ sorpris illi wara referendum wara r-riżultat tiegħu kien hemm moment ta' entużjażmu minnaħa tal-awtoritajiet u l-istituzzjonijiet ta' Sudan, speċjalment fir raġun tal-ABA. Din hija parti mill-politika ta' kartum illi eh, timxi l-qoddim ftit un tieqaf eh, torina soluzzjoni un bat tħassara tneħħeha tikkanċella. Eh, dana li wasal għal diżastru tas sudan tal-lum. Imma jiena nixtieq ngħid ħaġa. Aħna ħlaqna fis-servizz estern struttura illi xogħol tagħha propju il-kriżi umanitarja. Dina l-istruttura issa għandha tintervjeni f'ABA, mux meta jkun hemm diżastru ktar lem, hemm bżonn nagħtu struttura kredibbli illi illi uh, turi kemm hija valida bħal għamlet fil-kriżi tal-Libja u din hija struttura valida u għandha illum eh, eh, titkellem eh, eh, u għandha turi kemm tista tkun valida l-politika barranija tal-Unjoni Ewropea meta kollha aħna flimkien eh, naħdmu għall istess għan. Nishtiq ngħid ħaġa oħra fuq il-relazzjonijiet ma' Ċina. Uh, kulħadd jgħid li Ċina għandhom rwol importanti fis-Sudan u aħna qegħdin jgħidu li għandna nibżgħu minn din il-ħaġa. Aħna għandu jkollna relazzjonijiet preċiżi, privileġġati ma' Ċina biex inkunu nistgħu nifmu barra mill-interessi ekonomiċi e anki huma u mhix interessati fil-kwistjonijiet tal-drittijiet eh, tal-bniedem. Issa ngħaddu għal minuta u nofs signora sinjura Gomez. Iridu nżobbu l-pressjoni fuq il-gvern tal-Sudan biex ineħħu e truppi mill-reġun tal-Abjaj. Soluzzjoni tal-reġun tal-Abjaj urġenti biex ma jkunx hemm l-escalation tal-ġlida bejn Sudan u Sudan tisfel. Wara referendum ta' jannar. Ġew sparat sparati tiri kontra l-kotteru tal-ġnus ma'uda, e din hija ħaġa li Uh, <laughs> il ġus maquda hija il-preżenza tagħhom hija neċessarja biex tkun tista' tistabilizza reġun u tosserva il-nies. Illi niżguraw tranzizzjoni lejn l-indipendenza fis-Sudan tisfel eh, titlob illi il-ġlida kontra l-impunità tibqa' f'waħda mill-ikbar prioritajiet tal-aġenda tal-Unjoni Ewropea l-Unjoni Ewropea m'għandix eh, eh, taċċetta illi eh, tamen negozjati mal-President Bashir eh, waqt illi eh, ninsew illi illi maħnix ta' nakkużaħ qoddim l-ICC għal reati ta' gwerra kontra il-Sudanizi f'Darfur. Gomez, la parola est maintenant Monsieur Görens pour 2 minutes. Monsieur Görens, għazoġ minuti. Grazie, President. Dina hija bidu ta' era ġdida. Għax bil-ħolqin ta' stat ġdid indipendenti din is-sitwazzjoni issa għandha aspett qed tieħu aspett internazzjonali. Illi tiddependi mill-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali. Ħafna operaturi eh, jisodisfaw l-obligi tagħhom mod sodisfaċenti u dana eh, aħna kontenti. Irridu naħsbu prinċipalment għal medjazzjoni minnaħa tal-Unjoni Afrikana u anki il- mm, eh, il-medjazzjoni il ta' rappresentant speċjali f'dan il-pajis. U bat wara il-ftejm ta' Kotonu dawn il-pajjiżi għandhom perspettivi ġodda għall-iżvilupp u għal-relazzjonijiet mal-Unjoni Ewropea. Irridu namlu l-almu tagħna kollha biex dawn l-isforzi jwaslu għal riżultati bat kapacità ta' ġestjoni, problemi enormi li huwa sposta li huwa pajjiż ġdid li huwa fraġli ħafna l-komunità internazzjonali għandha tintervjeni. bat hemm bżonn illi naħdmu naħsbu kol għall-iżvilupp ta' Sudan ta' Tramuntana illi qed eh, ifassa e, e l-kostruzzjoni ġdida. U mbagħad is-sikurtà. il-referendum li se jkun fl-ewwel ta' Lulju ta' sena ġej tal-2011 ta' din is-sena. Jiena nilqa bi pjaċir l-impenn tal-Kummissjoni illi femet illi dak li qed jiġri f'dan il-pajjiż huwa importanti ħafna anki għall-Unjoni Ewropea. U mhux għalina biss. Issa ngħidu għastur Van Dalen, President, il-jum glorjus ta' 10 ta' Lulju qed eh, jersa il-ġurnata tal-indipendenza tal-Sudan tan-nofsinhar. Din hija nazzjoni illi batiet anki mħabba r-reġjon tagħha Baxir telef eh, battalja ma telefx il-gwerra. Baxir fil-fatt bħalissa qed eh, ħeji tindif etniku tal-poplu dinka fil-tramuntana u s-sopravivenza ta' din il-pajis miex ħaġa ċerta. Signor Ashton, taf xinu la appoċ tagħna ah, lejn il-kawza ta' drittijiet tal-bnidem. Eh, F'Bengazi għamilna eh, deċiżjonijiet, għamilna eh, għażliet importanti kontra al-Bashir irridu n-intervjenu għax il-poplu tal- ta' Sudan tisfel ah, ah, jistħollu l-lajnuna tagħna. Il-Signora Lösing, fifrar ħafna minna eh, konna mimlijin tama, pero anki tassib il periklu ta' konflitti, ta' violenzi eh, ġi evalwat mod differenti minn post tal-liħor. Imma ħaġa waħda jaċara. Is-Sudan għandu bżon tajnuna. Issa situazzjoni eh, edha eh, fuq il-headlines tal-gazzetti tagħna, speċjalment meta naħsbu għal problemi li ma irsolvejniex li jdependu mill-indipendenza reċenti ta' Sudan tisfel, problemi li ma nistawx nirsolvu bl-armi. U uh, għal din raġuni li jena nilqa bi pjaċir id-deċizjonijiet li ttieħdu. Mm, bil-medjazzjoni tal-Unjoni Afrikana a favur ta' zona minajr soldati bejn iż-żewġ pajjiżi u anki eh, e, il-fatt li e, truppi tal-ġnus maqudan e, ġew irtirati għan niftakru fil-Kongo u fil-problemi li jistaw jinħolqu b'dawn il-truppi. Għal daqstan ta' ċentru tal-attenzjoni tagħna għanna ikonna u dimajnejna dejjem il popolazzjoni jitkem ta' tramuntana kif ukoll ta' nofsinhar. Alla jinnuna għajnuna eh, umanitarja u anki għall-għajnuna blikel. Għal daqstant bizzejiet issa kooperazzjoni militari u taħriċ militari. Essor Strifler, grazzi. Eh, signora Strifler, eh, President, kollegi, aħna nistaw biss nkunu kontenti meta naħsbu fir-riżultat ta' dan ir referendum reċenti. Kif diġa intqal, E, e l-indipendenza se tiġi proklamata fid-9 ta' Lulju u għal dastant Is-Sudan se jkollu quddiemu issa ħafna ħtiġijiet umanitari l-aċċess tal-popolazzjonijiet e, li qegħdin f'diffikultajiet kbar il-komunità internazjonali għandha tkompli tkun preżenti bil-kapaċità umanitarja tagħha eh, kbira ħafna, rridu nqogħdu attenti ħafna eh, kif tiżviluppa s-sitwazzjoni għax tista' ssir sitwazzjoni verament negattiva. Din hija importanti ħafna l-istabilità ta' raġun lajnuna għall-iżvilupp għall-iżvilupp fi sudan ta' ta' tramunt ta' nofsinar għandha jkun eh, flimkien ma' lajnuna umanitarja. l izviluppo importanti ħafna l-istrutturi tal-istat huma eh, dajfa u l krizi umanitarja edha eh, tkompli lajnuna l-izvilupp għandha tkompli saħħaħ l-istrutturi tal-istat u l-aċċess dejjem aħjar tal-popolazzjoni għal ħtiġijiet primari. E il-problema ta' ABA u ta' Sudan tal-nofsinar mandux man nix ninsew il-problema ta' Darfur imħabba f'din li li forsi l-ikbar l-ar krizi li għat eh, eh, kellna. Ejo nishtiq nfaħħar il-xol tal-Kummissjoni u tal-Kummissari P. Balgs. Issa naddu Assur Hawet il-demokratizzazzjoni u l-bini tal-istituzzjoni fis sudan dan se jkun il-pajis li għandu l-ikbar mortalità infantili u l-inqas edukazzjoni u għem bżon li e, e, jaċċedu għal ftejm ta' kotonu u għal iżvilupp ta' għal fond tal izvilup tal-Unjoni Ewropea. Imma l-Unjoni Ewropea għandha tkun burija għax aħna kontribwejna għal dan il-proċess eh, eh, u jiena nixtieq nirringrazzja l sinjora De Kaiser għal impenn personali taħna, però l-Unjoni Ewropea għandha timpenja ruħ anki biex tkompli is-Sudan fil-proċess kostituzzjonali biex iddaħħal sistema multipartitiku u eh, twaqqaf il-korruzzjoni titħol Eh, fil-Sudan eh, ta' eh, ta', ta tramuntana hemm jirrispettaw il-drittijiet tal-poplu ta' Sudan. Nishtiq nitlob li sur Peebles fi risposta tijaw jispjegana x'qed tagħmel l-Unjoni Ewropea biex jiġġieldu kontra il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem e b'mod partikolari Hawa Abdullah tal tal-Komissjoni tal-Paċi tal-Ġusma, għawda li ġi arrestatu u midrub. Eh, ma nisdux ninsew fil-Timur tal-Est eh, għall-ewwel stat f'dan il-millenju. Aħna nitamaw li dan il pajis ikun jista' jikseb l-indipendenza u jista' jwassal għal paċi u l-prosperita għas sudanizi li sofrew wis f'din il-gwerra ċivili fl-Afrika. Issa naddu għasur Grimaldi għal-minuta. Grazzi, President. U għad diffiċli l-insegwu l-aħħar passi tal-stat ġdid eh, f'din it-triq ta' paċi. Hemm niproteġu lan eh, baziku il-paċi, però ma rridux nitilfu tal-ftejm globali. L-azzjoni militari ta' Kartum bej edha tibreġudika il-riżultat tajjeb ta' dan il-proċess. Eh, anki jekk eh, din il-kostituzzjoni ta' dan il-54 stat Afrikan fid-dista ta' Lulju miex eh, perikolata. Eh, e Sudan ma tistax tirreagġixxi għal provokazzjonijiet u ma tistax tinsa lan baziku li mhix biss l-indipendenza ma anki l-kostituzzjoni ta' istituzzjonijiet kredibbli u l-iżvilupp ta' poplu <laughs> Eh, eh, li huwa 90% eh, taħt il-livell ta' faqar ma irrit juża l-investimenti ta' baranin eh, trasparenti. Jiena nħoss li dawn investimenti fis sudan tisfel se tkun front ġdid li l-Unjoni Ewropea ħati verifika u ħati proteġi l-kredibilità illi hija kisbet Eh, fir-reġun. Issa għaddu għassur Tanok għal-minuta. Fid-disa ta' Lulju l-Sudan tisfel t-dikjara l-indipendenza bħala stat ġdijt li jitkellem bl-Inglis. L-Unjoni Ewropea appoġġat il-proċess ta' CPA u il-referendum. Pero dawn l-aħħar eh, xhur kienu kritiċi. Hemm bżonn tkun tista' tistabilixxa ruħha bħala stat vjabbli għanda stato stili fil-tramuntana, għanda sfidi gbales, infrastrutturi ma jeżistux, hemm ostilità, e l-indikaturi tas saħħa ma ħżena ħafna u l-ekonomija t-dependi pratikament mill-esportazzjonijiet ta' żejt. Għal daqstant hemm bżonn inżidu l-għajnuna umanitarja u tal-iżvilupp lejn is-Sudan t'isfel. Però is-Sudan għandha bżonn ukoll appoġġ politiku tal-Unjoni Ewropea. Il-ħtif Eh, eh, tal-vjat, eh, tal-mibaw tal-paċi. Juri li su li Bashir mumiex qed japprova din id-diviżjoni tal-pajjiż tiegħu. Il-pajjiż ukoll għandu jaraf il-pajjiż ta' Somaliland bħala pajjiż indipendenti. Issa ngħaddu assur sur Angurakis għal-minuta. Għal żewġ minuti għal minuta. Grazie, President. Wara eh, il-referendum għal darboħra qed naraw illi il-paċi eh, imperialista hija għandha l-istess priorità tal-gwerra imperialista. Em, kompetizjoni bejn dawn il-forzi huwa importanti illi nimxu minar konflitti il-ram eh, eh, id-deb eh, huma prezenti hemm f'dan il-pajjiż u huma jistgħu jiġu jistaw jiġu sfruttati mill-nista li okkupaw. Bżon nwaqfu l-intervenzjonijiet imperialisti kollha fis-Sudan u nevitaw E, il-ġliet bejn il-parti l-isfel u l-parti ta' fuq. Għanna nemnu biss illi il-Sudan għandu jħu e, il-politika tijaw fideħ e, biex ikun jista' jkollu aċċess għal risorsi tal-pajis u jista' jimxi lejn iż-żvilupp tiegħu. Grazzi, issa ngħaddu għas-sur Celera għal żewġ minuti. <laughs> Komissarju, kollegi. <laughs> Jina kelli possibilità illi nkun prezenti fil-referendum fuq l-indipendenza ta' Sudan bħala osservatura elettorali tal-Parlamentu. Jina tejt mill-qut kem kienem Sudanizi li u jiddefinixxu indipendentement il-futur ta' pajizom. Jina konsiderajt l-istennija ta' dawn il-persuni bħala stennija ta' libertà ħarija mill-irsir, mill-jasar. U dana imħabba dispersjoni eh, fil-gwerra, fil-kampi ta' rifugjati eh, u dawn kollha marru biex jilħu il-post fejn kienu qed jivvutaw eh, fit-tama li iwaslu għat-tmim ta' snin ta' ġlit. Disa ta' lulju ħatkun il-ġurnata uffiċjali ta' Sudan tisfel li ħatidħol fil-komunità internazjonali. Imma il-kondizjonijiet bħalissa u mumiex ċettabli Il-konflitt ta' ABA qed jestendi ruħu u qed isir konflitt globali u hemm ħafna persuni midruba. Ir-rivalità eh, naturalment toħloq eh, klan u gruppi edewa li skont l-osservaturi waslu għal biex joqtlu iktar minn elf persuna mill-bidu tas-sena minn ma noddu anki il-persuni illi baqaw midruba jew ġew torturati. Jiena konvint illi huwa obbligu tal-Unjoni Ewropea li nagħmlu l-intervenzjoni għal dan ir-reġun anki wara in isu il-passat koloniali tagħna eh, u flimkien mal-Unjoni Afrikana u mal-ġnus Maquta eh, l-Unjoni Ewropea hija mitluba li tintervjeni eh, mhux biss ekonomikament imma anki biex tappoġġa din il-nazzjoni ġdida ta' soċjetà ċivili li qed eh, eh, tibda għadha kif qed titwielet dana kollu jiddependi mill-kapijiet tal-klan u tal-gruppi militari li ma jistgħux jimxu kontra t-tamiet ta' ċittadini tagħhom. Issa sur Kret. Ma jputin dawl luna va fi proklama. Grazzi ħafna tajt l-onorevoli Kretu. Minqas minn xar, il-Sudan eh, tisfel s-sir indipendenti Sfortunatament, safrattant kien hemm diversi aspetti li ma ġewx ċarati dwar il-frontiera u l-introjtu it ħul li jiġu mill-sfruttament ta' Zejt, naħseb li huwa importanti li wieħed jintensifika l-sforzi diplomatiċi minnaħa tal-Unjoni Ewropea. Aħna napprezzaw li qegħdin hemmhekk istudenu prezenza l-kollega ta' l attivitajiet ta' Sur Kaiser imma kif tafu reċentament is-sitwazzjoni marret ħafna għazja tal-lar. Fuq minn 80,000 persuna telqu minn djarhom u hemm riskju ta' kriżi umanitarja. L-mistoqsija tiegħi li l-Kummissarju dwar l-opportunitajiet li jkun hemm forza ta' żamba tal-paċi fiż-żona meta wieħed żomm f'moħħu dikjerazzjoni ta' ġrus mawda tal-bieraħ li eh, għarfet l-disfatta eh, tal-truppi ta' hemmhekk. Grazzi ħafna, Sessur Desarnes, l-Onorevoli Desarnes. Grazzi ħafna, Signora President, Immedjatament li gvern ta' Sudanis eh, forma li ġusmaw li jimorru l-ura dawk l-eluf li telqu minn qabija fuq il-frontiera bej żewġ pajjiżi ħaj jirġu ritirati. Jekk il-ritorn ta' dawk li ta' refugjati ħafna drabi jdum ħafna żmien u jħolqu diffikultajiet umanitarji u soċjali. Għalhekk nissuġġerixxi li forsi l-Unjoni Ewropea għandha kemm jista' jkun malaj tibat missjoni ta' monitoraġġ bħal dak li għamilna fil-Balkani. Din il-missjoni jessir flimkien mal-Unjoni Afrikani. Issa xi daħħar social biex fuq l-ajdut dwar eh, l-ethnic cleansing. Jek dana jkun veru għal komunità internazzjonali għandhom għandha taġixxi kemm jista' jkun malaj biex m'għandniex ikun repetizzjoni ta' drama li kien hemm fil-Jugoslavja, dak li kienet il-Jugoslavja. Grazzi ħafna, għadu l-Onorevoli Preda. Grazzi ħafna, President. Ħafna minna ħadna kost bil-riżultati tar referendum fuq l-indipendenza tas-Sudan tisfel apparti l-possibilità li joħloq l-54 pajis fuq il-kontinent Afrikan, imma dak li jħiġrissa issa huwa isu eh, eh, omna u realistikament il-sim ta' Sudan b'żewġ eh, pajjiżi huwa għas periklu. Truppi tal-gvern okkupawa bijaj fil-21 ta' Mejju u l-violenza qed tiżdied f'Kadugali. Da kollu juri li l-gwerra ċivili bej eh, naħta fuq u naħta isfel tista' taġa tibda kwalunkwe moment u dina ħaġa li għandna nevitawha. Fil-messaġġ tal messaġġ għandu jkun ċar li l-operazzjonijiet eh, militari tal-gvern Sudani u tal-milizja fil-raġun tal-ABA huwa imur kontra il ftejim tal-paċi globali. Għanna nevitaw kwalunkwe tip ta' eskalazzjoni eh, ta' zieda fil-violenza li jista' jwassal għal iżjed telf ta' ħajja. Is-sitwazzjoni għandha tiġi solvuta skont il-ftejim ta' kadwali u għabijaj, inkluż fl-opinjoni tiegħi billi kun hemm eh, forza ta' sigurtà konġunta mandat ta' Meġlus Mawda. Dik dawn ix-xkiel jiġu superati għandu jkun eh, hemm għatem interroganti dwar il-vijabilità ta' żewġ stati li jkunu jistgħu jkoeżistu fuq dak li kien eh, fuq territorju tan-naħat isfel. Eh, hemm bżonn li jkun hemm volontà politika għal dialogu konstruttiv għax għatem kwestjonijiet pendenti eh, frontiera, ċittadinanza, obbligazzjoni internazzjonali, eh, kif ħajn qasam iż-żejt, imma fl-istess ħin narfu li situazzjoni tal-istat ta' dritt u dritti tabli qed imorru li għax qed ikun hemm fil-arresti u Omar Bashir għadu eh, soġġett għal eh, ordni ta' arrest internazzjonali autoritajiet ma jħinġux nota dan, ma nispiċċa punt pozittiv li tlet eh, persuni maħtufin Bulgari li kienu jaħdmu għal ġdus ma' ġew meħlusa. Grazzi. Issa naddu għal għal proċedura catch DI ħankun xiftit eves eh, eh, għawek eh, biex natu l-possibilità l-kolħat. Naddu għall-onorevoli Nikolaċik. Grazie ħafna, President, Komissarju. Il-gwerra ċivili mdemma li damet fuq minn 20 sena fis-Sudan Eh, kisret il-pajis u ħallet eh, eh, riżultat traġiku fuq miljuni ta', ta Sudanizi. Din il-gwerra temmet fl-aħħar billi kien hemm ftehim ta' paċi li kellu fih kondizzjoni li kien ir-referendum. Il-prevenzjoni hija l-aħjar kura għalhekk nemmen li l-finanzjar minnaħa tal-Unjoni Ewropea li huwa intenzjonat għas-Sudan mhux biss imur għal eh, għajnuna umanitarja imma għandu jiġi użat ukoll biex jibni stat demokratiku u stat fejn ikun stat ta' dritt. Dan għajkun għal benefiċċju tal-poplu Sudaniż u r-riżultat tar-referendum juri forma ċara li eh, naħat isfer ta' Sudan li huwa prinċipalment nisrani irrit indipendenza. Din hija ħaġa li toħroġ forma ċara u din eh, nisperaw li ħaġa eh, li s-saħ. Grazzi ħafna. Issa naddu għal għonu Nevaldu Nova għal-minuta. Jiena naqbel kompletament ma dak tintqal, ma dana kollu jiena mħazba dwar il-ġejni ta' tal-reġun. Dan il-reġun għabijaj fil sudan Eh, ila fi stat ta' gwerra għal fuq minn 20 sena kienet zona importanti matul il-konflitt u skont dikjarazzjoni tal-grupp ta' kriżi internazzjonali l-iżvilupp f'din il-parti tad dinja ħajuri x'ħajsir fil-pija tal-pajjiż, fil-pija tas-Sudan. din binkunu nistgħu nibnu l-paċi jew inkella għaw narġaw fi stat ta' gwerra. Aħna għandna nappoġġaw Eh, soluzzjoni paċifika. Għalhekk jien nappoġġa lill kommissjoni li hija kontra l-uża tal-forza kontra eh, kontra l-ċivili u li għada qed issir minn milizja fis-Sudan. Milizja okkupat il reġun l-Unjoni Ewropea għandha l-opportunità biex issaħħaħ il-pożizzjoni tagħha bħala l-ikbar donatur f'dan iż-żona. Issa ngħaddu għall-Onorevoli Zemka għal-minuta. Grazie ħafna President, jena nishtiq nattira l-attenzjoni ta'kom għal dak li jena nħoss li huwa fatt importanti, fattur importanti għawek din is-sala aħna qed nieħdu gost kulħadd qed jifraħ li r-riżultat tar-referendum ħajinħoloq stat ġdid. Ġifieri Sudan tisfel. Madana kollu wieħed irid jisħaq li din hija ħaġa biss li hija opportunità biss għaliex. Dan l-istat illum m'għandux l-attributi eh, ewlenin li għandu bżon stat. La għandu struttura, la għandu eh, nis kapaċi u ġudikatura u amministraturi u dan jfisser li diversi forzi ħaj eh, jaġixxu biex jimminaw il-paċi u s-sigurta. F'dan il-kuntest noħoss li eh, minn l aspett ta' jnuna monetarja għanna nizguraw li nidu eh, nindukraw l sigurta għalek il-ġrut mawdem tibqa' hemmhekk. Issa ngħaddu għalluna Levori Baxxesku, Sinjura Baxxesku. Grazzi ħafna, Sinjura President, jiena nixtieq eh, jiena nilqa il-dikjerazzjoni tal-Viċi President tal-Kommissjoni meta wieħed iżum f'moħħu il-konflitt qed jintensifika ruħu. Il-mexxejja politiċi għandhom jirrispettaw il-volontà tal-poplu li jridu indipendenza. Is-Sudan għandha storja twila ta' violenza u l-aħħar żviluppi juraw juru eh, li għat irreġalura għall-modi. Jena nishtiq nisħaq eh, eh, fuq situazzjoni verament diffiċli ta' popolazzjoni fi zona ta' konflitt. Probabli ħajkun hemm katastrofi umanitarji jekk il-komunità internazzjonali ma tieħux azzjoni issa. Apparti minn hekk saru attakki fuq iż-żoni li huma mħarsin mill-truppi ta' ġnus maqgħuda li jipperikolaw il-militar u r-ritorn tar-refuġjati. Jiena nattira l-attenzjoni ta' kom dwar il-bżonn li wieħed eh, jieħu l-arm lura minn daw il-gruppi eh, li qegħdin qed jippermettu li tiġi implementata r-riżultat tar-referendum. Eh, ta' fikar din iż-żona qed jikkomprometti il-proċess tad-dipendenza. Grazzi ħafna. Naddu sa għall-onorevoli Kelly. Il-fenomenu qed nitkelmu fuq hija ħagġa li tinkoraġġina għax ma fl istessina ħin ħafna aħbarijiet iżeħżina minn tajbin. L-Unjoni Ewropea għandha opportunità u wkoll responsabilta biex tipprova eh, tindukra dal-istat il-ġdid. U il demokrazija l-istat ta' dritt rispett ta' dritti ta' bnedem ġi stabbilit fis-Sudan tisfel. Konkretament, meta wieħed iżomm moħħu l-prinċipji ta' fondazzjoni ta' Schumann ta' paċi u prosperità tfisser li stati stati kbar fid-dinja forsi jħossu li ħajużaw l-Sudan bħal għal raġunijiet tagħhom imma aħna aħna naqblu maġġun maquda biex jistabilix daw l-istati, l-istati ġodda, specialment il-Sudan t-isfen, u nizguraw li huma ma jkollhomx gwerra ċivila kif ħafna drabi jiġri meta daw l-istati jinħolqu minn. Grazzi ħafna. Namdu issa Sinjura Faċikova Beneva. Grazzi ħafna Signora President. Wara l-indipendenza li ħatibda minn hawn xahar il sudan il sudan tisfel ħaj kollu jiffaċċa problemi umanitarji, ekonomiki, ekonomiċi u soċjali. L-għajnuna minn barra għal Sudan tisfel hija importanti ħafna. U din hija ħaġa urġenti. E, e, huwa probabbli li il e, Sudan tisfel ħaj jidħol għal Kotonu Eh, probabilment jaċċetta eh, l-trattat ta' Kotonu, probabilment ħajkun hemm noqqas ta' fondi u għat is-saġan tisfel eh, ħajkun stat vulnerabli u jkun taħt teddida li jikollassa. Aħna namlu kull ma nistaw biex nejnu l-autoritajiet ta' Sudan biex jistuperaw dawn il-periodu kritiku. Nadu issa l-onorevoli Molzer, sur Molzer. 50.000 persuna eh, ġew mitfuqa barra minn djarhom. U referendum sar taħt eh, tedita. Kienux jistadaw jiftemu fuq minn kien eh, kapaċi jipparteċipa li ħaġa groteska. Il-kwestjoni ta' ABA, ABA miex ċara. Hemm diversi reġunijiet hemmhekk, hemm diversi twemmin, hemm liġi musulmana u hemm ukoll l-insara tal- dan nofsinhar u dawna innaqdu flimkien inħabba l-frontieri arbitrarji koloniali. Hemm risku ta' er- eh, eskalazzjoni u referendum ma' eh, ma ma missux sar minnar ma jiċċaraw l-ABA. U fissut Kordovan u kol, li ħagġa li mi jiċċara, tkun traskuraġni kbira jek ma nasu zejda. Nandu jissa l-onorevoli sala. Grazie ħafna, Signor Presidente. Jina għatma fdajt li l-President Bashir. U issa laqqas ma nafdaħ. Hija ħaġa ċara li jina pessimist dwar il sudan tisfel. Jina zgur li dan il-President ħaj prova juża il forza militari biex intervjeni kontra Sudan tisfel u jokkupa xi territorji jew billi jaħtaf ċerta eh, materja prima u risorsi. Tkun tkun interessanti nisimaw xandu f'moħħu il-Kommissarju għali biex jevita li dan isir flimkien l unjoni Afrikani jew ġnus maquda fuq naħa u tkun ħaġa interessanti wkoll li wieħed jisma xandu f'moħħu eh, li jisir jekk dana jiġri. Jiġifieri li Sudan ta' fuq ma jirrispettax it-trattat ta' paċi. U għamendu l-abda dubi raħa jizri. Grazie ħafna. Eh, L-Onrevri Paxkal minuta. Grazie ħafna. Għalt l-mikrofonu, President. U Komissarju, Sudan huwa pajis li vvota biex ikollu indipendenza. U ħajkun il-membru ġdid ammant tal-ġnus mawda u stat li ħajkollu indipendenza ma qed jiddependi fuq l ġar ta' naħata fuq. U fuq lajnuna mill-Unjoni Ewropea u mill-Istati Afrikani, rib tiegħu huwa eh, f'dan il-pajjiż il-nies mumiex mdorrin jaħdmu, kull ma qed jistennew huwa biex jġildu, Però huwa stat fejn ir ġil u tfal biss jaħdmu, ma jmorrux skejjel u mumiex edukati. u għastat li mandux ħaddima, u mandux ħalliema u mandux tobba. Tiġi mibni mil ġdid Ma jkun diffiċli li wieħed joħloq sistema politika li tiffunzjona u li teżista. Grazzi ħafna Sur Paċka, issa biex tagħlaq il-Kommissorju biex item d-dibattitu u forse jedin xaġa dwar il-ġejjini. Onorevoli membri, fil-għu għabel kollox, jien nirringrazzjakom tal-appoċ ġenerali ta'kom, eh, l-appoċ għall strategiji li ġew offruta. Eh, hemm żewġ diversi elementi li daħlu fil dibattitu membri b'da dubju li il- li daw li meċu uh, huma uh, Sudan ta' fuq u tisfel. Għanna situazzjoni ġdida essa uh, li differenti hemm violenza, hemm diffikultajiet imma hija differenti minn dik li kien ikun qabel. Issa qed naraw speranza biex ngħidu hekk naħseb li huwa vittoria kbira għalina rebħa kbira għalina xaħna dejjem appoġġajna il-proċess politikament u blazzjoniet tagħna kif ukoll finanzjarjament. Għalli dik hija situazzjoni kompletament ġdida. Aħna qatt ma tlaqna fuq id-drittijiet tal-bnedem. dritti tal bnen id-dritti tal L-ICC uh, u d-dritti tal-bniedem fuq l-ICC. Bada jkun hemm violazzjoni ta' dritti tal bnidem il-reprezentantu li jagħmel dikjarazzjoni ċara u jagħmel pressjoni fuq l-awtoritajiet. Forsi tajdu intkom li m'hemmx risposta immedjata, imma hemm tibdilit. Mhux proċess faċli u ma jkompli. Fuq qabej eh, is-sitwazzjoni hija differenti. Il-pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ċar, il-kondannazzjoni ta' okkupazzjoni u nitolbu li jkun hemm riżoluzzjoni ta' sitwazzjoni kemm jista' jkun malajr il-Kunsil ta' Sigurtà tal-Ġdus Mawda hija eh, dik li tiddeċidi s-sitwazzjoni jekk għandux ikun hemm missjoni oħra, allora jekk ikun hemm ehm, rizoluzzjoni speċjali tal-Kunsil ta' Sigurtu aħna nappoġġaw, aħna nkunu dawk li liżiet jappoġġaw, ma naħseb li l-pożizzjoni politika ċara tagħna eh, appoġġa l-operazzjoni ċivili huwa dak li liżiet aħna għandna nħarsu leha, aħna nemmen, aħna nemmnu dak huwa masseġġ tagħna lej Sudan tisfel tippretendix li l-kwestjonijiet kollha ħajġu solvuti sa tal olju L-indipendenza tiġi dikjarata, ħajkun hemm taħdidiet u l-element importanti huwa li l-Unjoni Afrikani ehm, ehm, taħt il-presidenza li għandu appoġġ minn żewġ naħat. U aħna eh, verament nappoġġaw il-panel Mbeki, eh, u aħna għandna eh, raġunijiet biex nemmnu l kwestjonijiet diffiċli ħa jiskollhom risposta. Issa, fuq l kwestjonijiet ta' dejn, eh, blem dubju li hemm problema u l kwestjoni ta' ABA ma' faċilitajiet. Ma' dik l kwestjoni mux għed ninsu ċina jem nistaw, hija membru tal konsil ta' Sigurta u ħajkun dejjem tajnuna nsibu soluzzjonijiet fil-pajjiż. Jiena bħalissa m'nistax nistax ngħid li kien hemm ħafna attivitajiet. Ehm, um ċiniżi qegħdin fiż-żejt fin-naħa ta' fuq tas-Sudan. U eh, Tkun ħaġa tajba li jkun ta' internazzjonali soluzzjoni għal kwistjonijiet pendenti biex nagħlaq jiena nirringrazzjakom tal-interess tagħkom fis-Sudan u xiftit imbiet minna, ma fl-istess ħin u qrib tagħna. Jekk l-affarijiet morru ħażin, jekk il-nies imutu, l-Unjoni Ewropea ma tistax toqgħod ma taj ċej, u ma tagħmel ċej, għax huwa mbiet. Allora interess tagħkom huwa jagħtina kuraġġ lili u l-Kummissarju u rappreżentant li biex nagħmlu kull ma nistaw biex nappoġġaw eh, l dawk in nis li ħajja eh, paċifika. Grazie ħafna komissarju, dik għara ibri informala għanna d-debattitu rċevejt sitt eh, abbozz ta' rizoluzzjoniet tu din aħna nivutaw fuqa għada l-ħamis fil-nofs l-art. L'ordre du jour appelle maintenant le rapport de monsieur. Il-punt li misfu l-agenda